u l-indipendenti għandi ħatrit rigward il-komitati daw ser ikunu marbuta mal-minuti u jekk memx oġġezzjonijiet għal minuti daw il-ħatrit ser jiġu ikkonfermati. Issa l-punt li misfuq l-agenda għanna il-mistoqsija orali rigward l-aċċess tal-omja għal kobba dinja mistoqsija l-Kummissjoni. L-ewwel kellim hija l-Onorevoli Mazzoni li għandha ħames minuti jekk jogħġbok, Sinjura. Grazzi tas Sur President, eżis kollegi li l-mistoqsija ħarġet mill-petizzjoni li tresqet li l-Kummissjoni li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet li na ninsaffija rigward ukoll l-aċċess tal-omja għal kodva Aħna tlabna l-Parlament Ewropew jixtieq jintervjeni biex ikun hemm appoġġ għal ftehim internazzjonali vinkolanti sabiex jgarantixxi l-omja u l-dawk diffikultà biex jaqraw biex jużaw b'mod liberu u kodba eh, miktuba bil-brajl u li jkunu moħluqa fil fil-pajis differenti u protetti mill-proprjetà intellettwali danjenja. It-talba issegwi pożizzjoni ta' oġġezzjonijiet li ġiet espressa minnaħa tal-Kummissjoni mbagħad mill-Kunsill għall ipotesi biex wieħed jisottoskrivi ma' dan it-trattat. Iż-żewġ istituzzjonijiet Ewropej ipproponew fil-fatt sostenit bejn suġġett interessati fl-Unjoni Ewropea jew inkella rakkomandazzjoni sempliċi rigward bażi volontarja rigward l-organizzazzjoni tal-proprjetà intellettwali dinija l-WIPO. Dinja ipotesi li hija dajfa li ma tħarix drittijiet ta' parti relevanti ta' ċittadini Ewropej biex ma jkunux marġinalizzati. Il-limitazzjoni qawwija li l-aċċess liberu għal pubblikazzjonijiet kollha għandha implikazzjonijiet qawwija kulturali u jwaslu għal konsegwenzi soċjali u fuq kollox impatt negattiv fuq il-kupru intellettwali u l-tkabbir ta' u anki eh, manċipazzjoni u indipendenza ta' daw ċittadini għalhekk importanti li narawhom daw l-affarijiet fil fat studji xjentifiċi rew li l-użu tal-lingwaġġ braille fuq kollox jekk jiġi mallem minn età żgħira jista' jiżviluppa u jwassal lil persuna għamja biex ikun jista' jesprimi ruħu aħjar u anki biex jħarreġ lil nifsu mod aħjar. Għalhekk din hija disciplina aktar flessibbli. Irid tkun hemm disċiplina aktar flessibbli għal proprjetà intellettwali rigward anki dawk in-nies omja sabiex jaqduhom lil dawn in-nies. Għaliex bħalissa kif huma l-affarijiet qed ikunu dawn nies qed ikunu diskriminati. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-Kunsil donna qed mur kontra l-Istrateġija Ewropea tal-2010-2020 minkejja l-indikazzjoni li nsibu fir-rapport ta' rapporti li jeżistu u li anki dan il-Parlament stess ivvota f'Mejju li ta' sena li għaddiet għal dawk li huma anki l-prerogattivi u l-ħarsien ta' dan il-Parlament mhux qed tirrispetta l-prinċipji mfassla fil-Konvenzjoni ta' Ġnus Maquda fuq id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità u l-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem fl-Unjoni Ewropea għalhekk diffiċli nifhmu li ma' suġġett tant sensittiv il-Kummissjoni tibdel il-direzzjoni tagħha ħafna fil-fatt qegħdin ħafna l-Unjoni Ewropea partet ta' ħafna trattati fejn jidħlu dawn il-proprjetajiet intellettwali u għalhekk bħalissa għaddejjin diskussjonijiet qudiem il-Kummissjoni Ewropea rigward id-drittijiet tal-awtur u l-organizzazzjoni dinjija dwar il-proprjetà intellettwali. U Aħna f'dan il-stadju qegħdin nitolbu reviżjoni tal-pożizzjoni li ġiet espressa minn tal kummissjoni u mill-Kunsill. Għal aħna qegħdin insaqsu kif jista' jkun illum il-Kummissjoni u l-Kunsill jiddiskutu fuq suġġett u fuq disciplina Ewropea kontra diskriminazzjoni u palissa għaddejja diskussjoni fuq ir-regolamentazzjoni ġdida ġenerali tal-ġlida kontra diskriminazzjoni fuq kollox għal dak li għandu x'jaqsam ma' persuni b'diżabilità u anki fuq mej doħra insibu diskussjonijiet bej żewġ istituzzjonijiet li qegħdin jieċħdu u jinjuraw eh, il possibilta biex nerbu bar eh, ostaklu kbir. Dejjem huwa possibbli li nsibu kompromess, pero wieħed irid ikun pożizzjoni soda li l-raġunijiet ekonomiċi m'għandhom qatt e, jipperikolaw il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem u fuq dan il-punt il-kumitat li e, li jiena parti minna iddeċidiet li tinterferixxi permezz ta' mistoqsija orali u tipprova terġa' tikseb il-pożizzjoni tal-Kummissjoni u l kunsil u tpoġġiha f'direzzjoni aktar xirqa u aktar koerenti u xirqa ma dak li esprimi, ma dak li esprima l-Parlament Ewropew reċentament. Herzlichen Dank, Frau Kollegin, vor allen Dingen für die Einhaltung. Grazie tassis, onorevoli, barra minnek nirringrazzjak tal-izammejt mal-ħin tijak, u wissa fissem il-Komissjoni Ewropea nagħti l-kelma l-onorevoli il-Kummissarju Sur Barnier għal 3 minuti. Grazzi tassew, il-lejla tajba lil kulħadd, sinjuri, grazzi tal-tajtun il-possibilità tkellem dwar l-eċċezzjoni għal dak li huma l-proprjetà intellettwali ta' persuni li huma omja jew parzjalment omja, bħalissa l-Unjoni Ewropea determinata li tmexxi l qudiem id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. U hemm ħafna organizzazzjonijiet li ħana qed eh, nappoġġaw u anke din jipproteġu il-drittijiet ta' persuni b'diżabilità u aħna rridu nippermettulhom aċċess għall-aspetti kollha tal-ħajja anki daw kulturali. Il-Kummissjoni Ewropea ħadet dan l-impenn u kif għatt inti Sinjura Mazzoni inti semmejt l-istrateġija tal-2020-2020 favur il-persuni b'diżabilità u aħna nappoġġaw l-arfin sħiħ ta' drittijiet ta' persuni b'diżabbli. Ekki kif huma marufa mill-konvenzjoni tal-ġnus maquda rigward drittijiet ta' persuni b'diżabilità u il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. Din hija il-viżjoni li aħna għanna u d-dimna u għedin id-defendu fil-diskussjoniet li għaddejjin prezentament fil wajpo li jorbtu ma' drittijiet ta' persuni omja jew parzjalment omja. Nixtieq nikjarifika numru ta' punti. Parti mid-dibattitu jorbot mal-ħtieġa u l-possibilità li jkunem miżura legali vinkolanti li twassal ukoll l-eċezzjoni ta' proprjetà intellettwali għal persuni omja u persuni parzialment omja. Aħna għanna l-istess id-dijat, issa, dan jeħtieġ dan il-an u anki trattat internazzjonali? Flimkien ma dan id-dibattitu aħna rridu nkunu pragmatiċi u nixtu l-attenzjoni fuq kwistjoni aktar urġenti, per eżempju, it-test preżenti li għanna fuq il-mejda Issa, il-kontenut li hemm fih hemmhekk nistgħu insibu mod prattiku, effiċenti u soluzzjoni adegwata għal dawk li huma omja jew parzjalment omja. Feħdan l-Unjoni Ewropea, il-liġi li prezentament edha fisseħ fil-fat permetti li nifakrek li kull stat membru għamel eżenzjonijiet biex jajn lil persuni b'dizabilità għandna l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem, il-Direttiva wkoll tal-Copyright. Dawn id hemm biex iħaġġu fuq livell tal-Unjoni Ewropea kooperazzjoni bejn dawk li għandhom id-dritt tal-awtur u l-organizzazzjonijiet li qegħdin jirrappreżentaw il-persuni omja. Barra minn din l-eċċezzjoni nirdu nassikuraw ukoll li jkun hemm kooperazzjoni effiċjenti bejn il-dawk li joħolqu l-kontenut u l-organizzazzjoni li qed rappresentaw l-lum sabiex bekk il-kodba jkunu disponibbli fl-aktar mill-aktar fis possibbli, speċjalment għal dawk li jaħtiġuhom. Għandna bżonn eh, aċċessibilità l kodba din ħaġa urġenti wara jekk irridu nassikuraw li l-għan prinċipali tad-diskussjoni u li nidentifikaw l-aħjar soluzzjonijiet anki mezzi prattiċi u effiċenti. Għalhekk, sinjuri, membri ta' din il-Kamra, dan għandu jkun l-attenzjoni ta' diskussjoni tagħna rridu nsibu pożizzjoni komuni bejn il-partijiet interessati f'dan id-dibattitu sabiex niddeterminaw status legali li rridu indaħlu fis siġri jekk tkunx rekomandazzjoni jew trattat. Jiena pjuttost lest li naċċetta kull tip ta' soluzzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea ħadet impenn biex ikun hemm diskussjonijiet kostruttivi u aħna kontribwixxejna biex nnexxu l-qudiem dan id-dibattitu billi nipproponu test waħdin li jieħu post l-erba' test li kellna qabel u dan kiseb l-appoġġ ta' numru ta' stati membri u dan huwa pjuttost avvanz il qudiem speċjalment anka rigward il-World Blind Organization. Għalhekk aħna issa rridu naraw il-kontenut l-aħħar laqa li kellna l-aħħar laqa tal-WIPO, l-Unjoni Ewropea talbet għal diskussjonijiet miftuħa rigward it-test li jaħtieġ jiġi mtejjeb mill-aktar fis. Issa il-pożizzjoni fuq x'inhuma dak li jrid jiġi mtejjeb eh, qegħdin jiġu diskussi anke mal-partijiet interessati b'mod trasparenti u aħna tinħeġġu l-partijiet kollha f'dan id-dibattitu sabiex jaslu għal test Signora Mazzoni, dan huwa test li jinteressani ħafna u minħabba li jiena involut personalment organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-omja jiena wkoll ħanidħol f'dialogu magħhom mill-aktar fis u anke mal-gvernijiet tal-istati membri sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nimxu bħeffa u anke naslu għal soluzzjoni speċifika biex insolvu din il-problema bl-aħjar mod possibbli. Grazzi. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Grazzi tassew, kummissarju, issa naddu għal kellima fissem il-gruppi politiċi u l-ewel kellima għanna l-onorevoli Bazescu fissem l-IPP. Grazzi tassew, l ewwel net nixtieq nilqa l-inizjattiva tal-kollega tagħna l-Onorevoli Mazzoni li res eddin il-mistoqsija orali. Fl-Europa jeżistu madwar 30 miljun persuna li għamja Għalhekk għandna bżonn miżuri supplementari sabiex bekk dan il-persuni ma jbatux aktar milli diġa qed ibatu, ġifri grid ikollhom l-aċċess għal kodba dawn iwassal għal opportunitajiet aktar imnaqsa anke f'dak li għandu x'jaqsam edukazzjoni, integrazzjoni fuq is-suq tax-xogħol. Pereżempju l-istatistika turi li preżentament inqas minn 25 tal-persuni omja jisibu post tax-xogħol L-evoluzzjoni teknoloġika toffri opportunitajiet ġodda biex niżdiedu n-numru ta' kodba aċċessibbli għal persuni li għandhom problemi bil ħars. U għalhekk jeżistu kodba elettroniċi u eh, anki kodba bil brajl Dak li jonqosna però u għafas leġislativ Ewropew li jajn il-pubblikazzjoni u l-firxa ta' dawn it-tip ta' kodba nixtieqna mill-appell il-Kummissjoni u l-Kunsill sabiex bekk jib jisaxħu l-isforzi tagħhom anki blan ta' eċezzjonijiet speċifiċi li jeżistu fiħdan id-dritt tal-awtura li għak ikun hemm skambju ta' prassi tajba bejn l-istati membri u f'tali kuntest infakkar li fir-Rumanija il-biblioteċi pubbliċi għandhom l-obbligu legali li joħolqu sezzjonijiet ta' kodba li huma aċċessibbli wkoll għal persuni omja fl-aħħar net nixtieq nagħti ġieħa l-ġenerożità tal-awturi u l-edituri li joffru wkoll bxejn id-drittijiet ta' pubblikazzjoni u anki l-appoġġ għal dawn il-persuni b'diżabilità. Grazzi. Herzlichen Dank. Als nächster im Namen der S&D-Fraktion der Kollege Michael Cashman. Grazie tassew, issa fissem il eh, grupp ġdid għanna l-Issur Cashman. Aħna ma nix ċans għal diskriminazzjoni u nejli nafek għal ħafna żmien u t tiddefendi l-prinċipju ta' ugwaljanza għalhekk nixtieq inħeġġek biex tmur aktar il-qoddim, timxi aktar il-qoddim. Nixtieq azzjoni pozitiva biex titrizza dan il-ġuħ għaw li jeżisti għal kodba, specialment għal dawk li huma omja, brispet sħiħ għal leġizla il-copyright, dritt tal-awtur. L-organizzazzjonijiet tal- l-omja jappoġġaw ftejn vinkolanti u anke bosta stati membri għalhekk kummissarjin inħeġġek biex ta' tispinta l-qoddim. Il-rekord tal accessibilita hija kważi ma teżistix ikollna ngħidu għal dawn il-persuni, fil-fatt dawn ma vittmi ta' ġuħ kbir għal kodba. Ma nemminx li il-kreaturi ta' dawn il-kodba jixtiequ dan ix-xkiel għall aċċess ma tistawx nimmaġinaw nuqqas ta' aċċess din id-dinja għax-xogħli pereżempju ta' Shakespeare, ta' Hugo, jew inkella persuni oħrajn, awturi kbar oħrajn, għalhekk inħeġġek li tagħmel dak kollu li tista', grazzi. Herzlichen Dank. Grazzi tassew. Issa l ma l-immis, għanna Sinjura Harkin għal-minuta u nofs fisem il-liberali. Grazzi tassew, matul dawn l-axar snin aħna smajna ħafna dibattiti f'dawn il-parlament biex nżomu regoli mal-fiscal compact il- u programmi oħra, pero ħafna drabi Meta niġu għadrittijiet ta' persuni b'diżabilità jew inkella għal dawk petizzjonijiet jew pereżempju għall-Unjoni tal-Omja, ħafna drabi rekomandazzjonijiet u l liċenzjament volontarju huwa għażla aħjar Irridu naraw il-kooperazzjoni, nidentifikaw l-ħajjar soluzzjonijiet u kif inti inti les li tilqa diskussjoni kostruttivi. Madanakollu l-Kummissjoni miex qiegħda tiffaċili tal-aċċess ta' persuni u ċittadini tal-Unjoni Ewropea li huma omija u din miex xi ħaġa aċċettabbli jekk tippermetti li ngħidlek hekk. Dak li smajt minn għandek u iva, però mhux għalissa għandna bżonn aktar negozjati. Fil-pajjiż tiegħi l-Irlanda, il-Kunsill Nazzjonali tal-Omja jidinna li miljuni ta' persuni, ċittadini tal-Unjoni Ewropea, omja, għandhom ġo kbir għal kodba u ftit kodba jiet jiġu in tradotti fil-mod kif huma jistgħu jaqrawhom. Għalhekk l-Unjoni l-Unjoni li ta rappresenta l lom qed turi eh, din in-neċessità għalhekk nixtieq li jintom il-Kummissjoni kolkom roadmap. Dak li qed nagħmlu lejla jien nitolbukom li tiħu din id-direzzjoni, Kummissarju. grazie. Herzlichen Dank, insbesondere für die 10 Sekunden, die Sie uns... Grazzi tassew, anki tal-li tajtna 10 sekondi oħra għalhekk issa nagħti l-kelma lis-Sinjura Oken fis il parti tal-Ħodur. Grazzi tassew, Kummissarju, jiena nixtieq nirrepeti dak li il-problema. Il-problema hija kbira u hija taskandlu. ta' skandlu. Jekk l-istrateġija ġiet ippreżentata hawnhekk. Ma twassal għal xejn ħafna klim sabiħ pero lebda azzjoni. L-Onorevoli Cashman fil-fat naqbel miegħu jena hawnhekk Pero issa hawnhekk għandi bżonn tweġiba ċara, trattat ċar u anke li jorbot. Għandna bżonn regoli ċari. Ma jfisser xejn inqogħdu nkomplu ngħidu li iva rridu nitkellmu mal-partijiet interessati u ħafna affarijiet bħal dawn. F'dawn l-ħafna snin li għaddew għadu ma seħ xejn. Aħna ilna ngħidu dal-istess klim dan il-parlament aħna naqblu, anki l-istati membri jaqblu, pero ma jfisser xek aħna nkomplu nitkellmu liberalment fuq il-problema, trattati jitkellmu fuq ftejn vinkolanti ta' derogi. Mhix xi ħaġa kummerċjal, ġifri inti tafa din, il-problema l-istess, hawnhekk mhux qed jipprova jinkiseb flus, hawnhekk qed nitkellmu dwar nies li jixtiequ jagħmlu sforz. Sabiex bekk il-nies għom jkunu jista' jkollhom il-possibilità li aħna għandna stess. Hija ħaġa terribli li naħsbu kemm il-persuna fil-fatt qed jiġu esklużi għaliex memx interessi bizzejiet għal dawn l-anijiet għalek nittama li din id-darba l-problemi tittieħed bis-serjetà grazzi tas-sessu President. Grazzi tassew, sanati l-kelma li mis għanna l-onorvoli Morganti fi sem li jafdi. Grazzi tassew, sur President, nil-għawk fostna, Komissarju Barnier, mela investigazzjoni publikata fl-Italja tajt li persuna omja taqra pers madwar disa li, e, kodba fis-sena. Meta nqisu lil medja hija ta' tlet libri, ta' tlet kodba fis-sena. U importanti li persuna taqra kulli ma lek daw ċifri juri kif il-qari u għaffermi importanti għal persuni li għandhom problemi bil-vista. U jena nħara verament inaċċettabli ma nistawx nelbu dawn it-tip ta' problemi li huma marbuta ma' dritt tal-awtur. L-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda u taħriġ digitali għandu jajn il-firxa ta' din il-kwistjoni, il-problema tal-copyright ta' sikwita tissi problema li ma nistawx nelbuwa minħabba li spess li jistaw jamlu kollhom impatt fuq id-deċiżjoni ta' edituri u produtturi għalhekk tajjeb li nsibu mill-aktar fistejim li jeskludi din il-tip ta' tipoloġija ta' kodba l persuni li qegħdin jiġu injorati minħabba dritt tal-awtur li dan il-ftehim irid ikun jorbod sabiex bekk nevitaw sitwazzjonijiet ta' diskriminazzjoni. Il-kodba huma ta' kultura u l-persuni b'diffikultajiet ta' vista għandhom ikollhom l-istess drittijiet ta' dawk kollha sabiex jilħu din l-opportunità u jużaw din l-opportunità. U ħafna drabi tiġi użata minn persuni li ma jarawx. Herzlichen Dank. So, wir kommen zu den weiteren Rednern. Als nächster hat das Wort Grazie tassew natu l-kelma li miss issa għanna l-onorevoli Becker għal-minuta. Grazie tassew, sur President, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jina membru tijaw dan il-komitatu jina nemmen li il-regoli mux vinkolanti mumiex accettabli. is senjura u rezoluzzjoni ta' sinjura Mazzoni ta' mela ċara. Li bilħa il- kwistjonijiet il-kodba online huma fil fat verament importanti diġa qed isir ħafna xogħol fuq dan il- f'dan is-settur. Jekk nitkellmu fuq kwistjonijiet online, id-dibattitu ovvjament qed issir aktar qalil. Jiena nilqa fatt li ta' bilħaq dan ser jiġi indirizzat fuq livell Ewropew. In-numru ta' persuni b'diżabilità eh, fil-vista nieqsa, però il-Kumitat tal-Petizzjoni teħeġġek sur Kummissarju sabiex inti tkun ġust lejn din dan il-grupp li qed jiġi diskriminat sabiex tippermettilhom biex ikollhom aċċess għall-aktar prodotti kulturali importanti li huma il-kodba. Grazzi tas. Grazzi ħafna kellem li mess. hija Sinjura Prendergast. Mistoqsija tenfasizza il-ħakma li għandhom in-nies li għandhom id-drittijiet tal-awtur fuq dawn il-kodma persuni li huma naqsin mid-dawl għandhom l-istess dritti għall aċċess għal kodba bħal manda jina int. Iżda r-realtà tagħhom hija differenti. Meta daw in-nies għadhom qed jiexu taħt din dawn in-nuqqas ta' aċċess għal kodba. L-Assoċjazzjoni ta' Dislessija ta' tan-nies naqsin mid-dawl nidu petizzjonijiet tal-Parlament u l-Parlament ukoll sejja fuq il-Kommissjoni u l-Kunsill biex joħloq leġislazzjoni vinkolanti għall-organizzazzjoni ta' drittijiet. Madana kollu l-Kommissjoni u tal-Konsil għadhom qed joħorġu b'soft legislation minkejja ħafna konsulenzi u ħafna talbiet mill-organizzazzjonijiet. U bekk dan jaf wassal għal dawn il-kodba jkunu iktar disponibli għal dawn il-nisu dan jaf jagħmel tajjeb il-bżonn għal din il-liġi hija importanti importanti għalija kif għandha tkun għal kulħadd din il-Kamra. Grazzi. Dank. Als Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss u għassur Berlinguer. Grazzi, sur President, sur Kommissarju. Li għetni tolbawek u trattat, trattat ġdijt għal regolamenti u għall-eċezzjonijiet għal dawk il-nis neqsin eh, mid-dawl fl-ambitu tal-kod balmi qed mhux qed nagħmlu karita u l-aċċess għal għall-kultura. L-Unjoni Ewropea ma kienieċ partikolarment attiva l-Kommissjoni mod partikolari li xadhom ma għamlux biżejjed. Kellhom avviċinament konservattiv forsi jistonnu kienu qed jibbojkotjaw it-trattat innifsu. Etna nagħmel referenza għall emendi ppreżentati tal-mid-Novembru f'Ġinevra. Issa rridu ngħaddu mill-kliem għal fatti. U mhux għan nitkellmu dwar ftejn ftejn volontarju għandna bżonn ta' trattat, trattat fej jridu nerbu l-xkil legali li edin eh, servu ta' xkil fil- xogħol tal-brajl, fil tal-brajl ma rridux nejdu li dan it-trattat, ma rridux nejdu li dan it-trattat huwa ta' xkil għal drittijiet tal-awtur. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Blinkovic, grazzi, grazzi, Sur President, Kommissarju għanna miljoni ta' persuni fil-Unjoni Ewropea illi għandhom bżonn l-aċċess għal kodba. Formats differenti, il-formats digitali u fil-brejl, ma dana kollu dawn il-kodba ma tantx huma ta' interess għal kumpanijiet ta' pubblikazzjoni. Aħna għat m'għandniex leġislazzjoni fis-seħ illi tipprovdi l-eċċezzjonijiet għal dritti tal-awtur għal, -dritt dawk il-persuni li huma neqsin mid-dawl. Ma taħsibx li hemm bżonn li nbidlu s-sitwazzjoni, hemm li nbidlu l-liġijiet ta' drittijiet tal-awtur li jafu jippermettu biex ikun hemm iktar tkattir ta' dawn il-kollezzjonijiet ta' kodba nixtieq inħeġġeġ il-Kummissjoni l-Kunsil biex jappoġġaw il-ftehim vinkolanti li jafu wassal għal iktar tixrid ta' kodba, taqsim ta' kodba fuq skala globali. L-organizzazzjoni WIPO palissa qiegħda tikkonsidra trattat dwar kif eh, ċertu kodba l-aċċess għal ċertu kodba jista jissaħħaħ aħna qed nitolbu eh, anka aħna qed nitolbu anka l-organizzazzjoni ta' nies naqsin mid dal tal litwani qed titlob dan ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Nissa ngħaddu għal proċedura catch the eye. Għanna iktar kollegi eh, illi qed jitolbu biex jitkelbu iktar milli għandna żmien ħin għanna bis 5 minuti, ġifiri. Jekk il-gruppi kollha biex il-gruppi kollha u dawk indipendenti forsi jistgħu jitkellmu forsi nistgħu Jekk joġobkom zommu mal-ħin allokat lilkom l-ewwel kellim huwa s-sur Kozar. Grazie, grazie, Sir President. Għafna drabi niprofaw nasbu, aħna nasbu, illi l-ostakoli huma ta' xkiel iżda ħafna drabi ħafna personi li huma diżabli laqas għandhom aċċess l-informazzjoni. U qed kelmu dwar dawk il nies li huma neqsin bid l-lum il-ġurnat il-lum din hija d-diżabilità li qed nittrattaw f'din il-laqa. Jina nixtieq li inti, President, iddaħħal fil-minuti, temes il-minuti dan li ġej. know tlabt l interpretu tiegħi biex jieqaf jinterpreta biex inti tkun tista' tara kemmu diffiċli meta l-informazzjoni ma tibqax disponibbli. Grazzi ħafna sur kawza. Il-kellem li jmiss hija sinjura tika minuta. Grazzi ħafna sur President l-Unjoni Ewropea Inqas minn 5% tal-kodba li huma pubblikati huma aċċessibbli għal dawk neqsin mid-dawl jew dawk li huma parzjalment neqsin mid-dawl dawn il-persuni għandhom ikollhom aċċess għal dawn il-kodba taħt forma ta' braille, l-audio jew print kbira ħafna dawn il-grupp laqqas għandhom aċċess għal kodba fil-ħwienet jew fil-librariji fil-librariji għandu jkun hemm installazzjonijiet apposta li jgħinu għal qari bil braille u għandu jkun hemm aċċess ukoll għal format elettroniku. Il-biċċa kbira ta' dan il-grupp laqas għandhom xogħol għandhom tħul limitat ħafna u dan ifisser li l-aċċess għal kodba bi prezz raġunevoli hija kwistjoni importanti ħafna l-Unjoni Ewropea fil-fatt għandha tfassal katalogu ta' kodba li huma disponibbli f'dan il-format. kull minu huwa kull minu hu nieqes fid-dawl jew parzialment niqs fid-dawl għandu jkollu aċċess għal dawn il-kodba, grazzi. Grazzi ħafna. Signora Bilbao Mluta. Grazzi, Sur President. Komissarju, ħafna nies li huma neqsin mid-dawl jew parzialment neqsin mid-dawl qed jisimgħu qed jisimgħu l-istrateġija tal-2010-2020 għanda tindirizza dan ix-xkir iżda iġurna ta' xorta għatna għawdin din iċ-ċifra ta' 5% tal-kotba li huma aċċessibbli għal dawn in-nies. Dawn in-nies laqas jistgħu jiksbu informazzjoni biex jaqraw bħala ma jista' jagħmel kulħadd u llum il laqas għandna il-mezzi disponibbli biex inkunu ngħiduhom f'dan in-nuqqas ta' kotba li għandhom. Kieku hemm bżonn ta' trattat vinkolanti li jista' jgħinu f'din il-problema għandhom din id-dizabilta ejjew naħsbu fil-nuqqasijiet li jridu jiffaċċaw ejjew ma ninsowx ukoll aħna il-koll kemm aħna għandna forma ta' diżabilità. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Lichtenberger għal-minuta. Grazzi, grazzi ħafna, Kommissarju nixtieq ngħid illi ma tantx kont sodisfatta bir-risposta tiegħek inti tixtieq tmura s sistema l-antika fej kull pajjiż li ġa għandu negozjati komplikati li ifisser li m'hemmx iktar aċċess għall letteratura l-ebda possibilità oħra għal dawk il-persuni li ma neqsin bid-dawl mid-dawli. Inħoss li din hija ħasra ila li xissa l-Unjoni Ewropea edha twaqqaf pass il-qoddim fil-WIPO fil-waqt li partijiet oħrajn huma disposti jieħdu dan il-pass. Edin ninjoraw opportunità minn tix qed tiġġielet għal iktar drittijiet drittijiet tal-awtur qed tiġġielet kontra persuni qed tiġġielet għal persuna li ma għandhom garanziji għall-aċċess ta' merkanzija oġġetti kulturali għandhom ukoll jingħataw il-parteċipazzjoni f'dan l-aspett kulturali jekk jogħġbok. Ejjew inneħħu l-ostakli ejjew nidħlu għal trattat trattat vinkolanti grazzi. Grazzi grazzi ħafna. Kellem li jmiss minuta hija Sinjura Swinburne. Grazzi, grazzi, Sur President, jiena nifraħ b'din il-mozzjoni li hija riżultat ta' petizzjoni ta' ċittadini jidu naċċertaw li dawn id-dokumenti jkunu aċċessibbli għal dawn il-persuni neqsin mid daw ir-riżultati ta' starriċ illi sar mill-Istitut Nazzjonali tan nis Neqsin mid li juri li 15% ta' dawn il-kodba popolari saru iktar saru disponibbli għal dawn il-persuni. Sar ħafna avvanzi fit-teknoloġija, iktar opportunitajiet qed isiru disponibbli għal dawk il-persuni hemm bżonn li naċċertaw li jkun hemm teknoloġija xirqa bli finanzjar għaliha sabiex dawn iċ-ċittadini jkunu jistgħu jibbenefikaw permezz ta' dawn is-soluzzjonijiet ta' informatiċi. Fit-transizzjoni tagħna lejn l-informatika rridu naċċertaw li l-applik is-software ta' computer jiġi żviluppat għal dawn il-persuni biex huma jkunu jistgħu jipparteċipaw fl-aċċess għal din il-letteratura. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi. Sur Pascal Minuta. Grazzi ħafna. Għaw xie ċittadini indirizzaw li jitkellmu dwar din il-kwistjoni biex jiena nindirizza din il-problema. Għal dawk in-nies li huma naqsin mid-dawl il-Komitat tad-Dittijiet tal-Awtur tal-WIPO ipproponow l-idea li jkun hemm trattat trattat internazzjonali vinkolanti u bekk jagħti aċċess għal prodotti speċifiċi għal dawk il-persuni li huma nieqsin mid-dawl hija soluzzjoni aħjar eh, minn dik volontarja ġviri bekk l-assoċjazzjonijiet tan nies neqsin mid-dawl qed jippruvaw jimmodifikaw il-pożizzjoni Ewropea. Il-Parlament ukoll kien ta' konsulenza dwar din is-soluzzjoni Qabel 2011 matul il-negozjati, President jinterrompi. Grazzi. Signora Sinclair. Grazzi, Sur President. Jena għet nifraq li kwalunkwe inizjattiva li għettejnu daw din il-kategorija tal-is l-Unjoni Ewropea muriex ħafna sensitivita għal bżonijiet ta' dawn in-nies, l-istati membri kollha u l-istituzzjonijiet kollha għandhom jagħmlu l-almu tagħhom lill-WIPO f'Ġinevra f'Ġunju għal trattat vinkolanti dini l-aħjar triq il qoddim għad-drittijiet ta' dawn in-nies biex jaqraw daw qed nitkellmu dwar 300 miljun persuna fid-dinja li qegħdin jiffaċċaw din is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Sinclair. Is-solidarjetà bej partitu oħra ieħor ħadmet għadin għana għedin zommu mal-iskeda. Grazzi ħafna. President, nixtieq nirringrazzja l-kellima preċedenti tal-li mal-ħin tagħhom. Grazzi għas Mazzoni tal-li ħadet fedija din ir-riżoluzzjoni għawek qed dwar riżoluzzjoni għal drittijiet fondamentali tal bnidem li tinsab fiħdan it-trattati tal-Unjoni Ewropea li nġildu kontra diskriminazzjoni, diskriminazzjoni kontra din il-kategorija ta' persuni u għek nitolbu trattat fil-format tal-WIPO, tal-WIPO pala rizoluzzjoni tal-Parlament tas-sena l-oħra fej aħna s-sena l-oħra tlabna għal soluzzjoni vinkolanti U bekk qed qegħdin xej eh, nerġaw nitolbu għal darb'oħra biex tirreaġixxi għal din is-sejħa tal-Parlament għandna bżonn trattat vinkolanti. Wasal iż-żmien issa għal dawn il-persuni daqsin mid-dawl għandhom bżonn dan il-trattat vinkolanti fil-fatt. Grazzi ħafna. Is-Sur Romeva. Grazzi ħafna, grazzi. Xtaqt nitkellem il għaliex qed nitkellmu dwar 30 miljun persuna li għandhom disabilità ta' dan it-tip u dawn il-ftit kodba li huma li hum dawn huma pajjiżi sinjuri. E, qed nitkellmu dwar perċentwal wieħed f'pajjiżi li mhumiex sinjuri. X'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea fil-ħarsin kontra id-diskriminazzjoni qed isibu diffikultajiet, qed isibu ostakli meta huma suppost qegħdin jiġildu għal dan it-trattat internazzjonali biex dawn il-persuni neqsin mid-dawl ikollhom l-aċċess għal kodba jkunu jistgħu jistgħu jaqraw. Huwa ta' tħassib li l-Parlament għandu jħeġġeġ il-Kommissjoni u l-Kunsil biex juru daqsxejn tmexxija f'din il-kwistjoni, nħassu li din hija xi ħaġa kwistjoni taħraq u l-attitudnijiet għandhom jinbidlu għaliex sissa għadna marajna ebda kambjament. Grazzi ħafna. Signora Zvjat minn għanda benuta. Grazzi ħafna, grazzi President, Kommissjoni. 30 miljon persuna li għandhom problema tal-vista drittijiet tagħhom mhux mhumiex rispettati m'għandhomx aċċess għal kodba. Forsi mod differenti persuni li huma neqsin mid-dawl eh, għandhom ċertu xkila għall edukazzjoni tagħhom illum il-ġurnata qed niġġieldu għal iktar taħriġ, iktar edukazzjoni u dawn il-persuni qed jiġu esklużi. Din hija diskriminazzjoni li għandha tieqaf minnu fih. Nik joġbok. Ġielet din il-battalja għal dawn il-persuni tihom u l-ugwaljanza biex huma jkunu jistgħu jilħu l-potenzjal tagħhom. Grazzi. Sanat il-kelma għal żewġ minuti lill-Kummissarju Barnier. Grazzi, Sur President. L-għonet. Etniħu pjaċir nara debattitum għal attitudni pozittiva kritika. U għiltom il-kol għedin tħedġu l-Kommissjoni biex taġixxi dan huwa ta' inkoraġġament għalija smajt ħafna smajt sow dak li jintom għettu la biex dinja kwistjoni illi qed nara pen nihun pen fija għal raġunijiet personali għandi ċertu pen għal dawk il-persuni li għandhom disabilità tkun li tkun id dizabilta tagħhom u u kif intqal diġa dwar ċittadini tal-Ewropa kif qalet is-Sinjor Lichtenberg illi dawk li jiffaċċaw l-iktar diffikultajiet għandhom bżonn u għandhom id-dritt għal iktar aċċessibilità. Għaw ħafna minnkom foskom, Signora Morganti, Signora Bicescu, Signora Mrs. Vertnan, Romeva, Tikaw, Signora Tikaw, intom il-koll tu dwar dik iċ-ċifra ta' miljuni ta' persuni li għandhom diżabilità fil-vista tagħhom. Issa biex nerġa' nitlaq minn dak li qal is-sur Cashman. Eh, diskriminazzjonijiet hija huma inaċċettabbli. Nista' ngħid li l-istess argument għal kellem oħrajn li tkellmu dwar eh, din il-kwistjoni talna fi dialgu mal-nimsieħba eh, internazzjonali tagħna il-Kommissjoni tieħu inkoraġġament mill-dibattitu tal-Parlament ħankunu qegħdin insaħħu drittijiet ta' dawk il-persuni u minnaqsin mid-dawl. Jiena naqbel ma' trattat vinkolanti. Iżda qabel ma' naqbdu din it-triq kif forsi tistgħu tippruvaw tifmu. Nridu nidentifikaw kontenut ta' test li mod ġenwin jaffi iwassal għal soluzzjonijiet sodisfaċenti għal problema ta' disabilità vizavi diskriminazzjoni. Jina bnedem pragmatiku, nistan l-loka ħafna żmien mill-bidunet minn minn bdejt bħala kummissarju indirizzajt din il-kwistjoni il-tqajt ma' ħafna organizzazzjonijiet ta' dawn il-persuni nesin mid-dawl, il-tqajt ma' organizzazzjoni minnhom fi Spanja u fi Brussel u u l-tqajt ma' nis mill-WIPO u dwar l-azzjonijiet eh, prattiċijina jiena firmajt il-memorandum bejn eh, min jippubblika l-kodba u nies nis neqsin mid-daw tal-2010 fejn jiġu previsti strutturi għal tqassim eh, ta' dawn il-kodba li huma ċessibbli għal dawn il-persuni neqsin mid dawl fl-Unjoni Ewropea kollha. L- vista nagħmel issa u ħanħu impenna li. Li ħanajt, l-ewwel ħaġa li nista' nagħmel hija li naħdem mal-assoċjazzjonijiet tan-nies neqsim id-dawl u l-kumpaniji ta' pubblikazzjoni biex jagħmlu progress qed tippruvaw nabbozzaw test għal dan it-trattat vinkolanti dwar dan it-test ta' kompromess li ġie abbozzat sissa huwa test li għadu daqsxejn lura Irrid ikolna xi ħaġa li hija rilevanti għal dawk il-persuni biex ngħidilkom lilkom il-koll anke l-kellima li tkellmu dwar dan illi jien nixtieq nara progress, progress mhux xewqat jew testi legali, tekniċi biss, jekk jiena rrit nagħmel il-progress, jiena rrit ikolli test test ta' kwalità għamilna proposti speċifiċi u kif nistgħu niksbuh dan it-trattat vinkolanti l-ewwel net għandi bżonn mandat mill-Konsil, għandi bżonn eh, konsens mill-Kummissarji, għandi bżonn ftehim fil-Konsil u ser nitlob għal dan il-mandat biex ninegozjaw dan it-trattat vinkolanti. Il-Kommissjoni. Tajt għanda tajt li l-istati membri kollha il-fatt mhux il-każ li l-istati membri mhux kollha qegħdin jaqblu s'issa llum għaw ċertu stati membri li għal kwalunkwe raġuni ma jaqblux. U għandi bżonn l-appoċ, l-appoċ xira biex nagħmel xogħli nista' nitlob il-mandat tal-Kunsil jekk il-Kunsil ma jaċċettax u se nagħmlu progress, jiġifieri fil-ġimgħat li ġejjin irid nirħu irid nirħu ftehim l-appoġġ tal-Istati membri biex huma wkoll jirsistu għal dan it-trattat u ser niltaqa' ma' kull wieħed mill-gvernijiet fil-laqqa tal kunsill li ġej se nitlob il-mandat iżda rid inkun ċert li dan jingħata u dan il-mandat iwasal għal bidqa tibdil fis-sitwazzjoni korrenti. Dan huwa l-approċċ tiegħi se nagħmel il-proposta lill-kummissarji l-oħra u nitlob il-ftehim tagħhom illi biex nitlob il-mandat sejjer u kol nirrelata mal-gvernijiet kollha fil-Konsil intom tafu li jiena minix persuna konservattiva u nixtieq ngħidlek ukoll is-Sinjura Bilba u jiena nħoss inkoraġġament mir-risposti tagħkom u kollegi illi tkellmu favur it-trattat dan huwa l-avviċinament skont l-istadji differenti ser eh, nagħmel l-mutija jom bat nġen il-rapport għallura li l-komu għan nagħmel dan Minajr mandur mal-lawza, hemm ħafna diffikoltajiet għan nagħmel l-mutija biex nimxu nimxu l-qoddim għaliex hija xi ħaġa importanti fit-trattat fid-drittijiet fundamentali tal bnidem u ħanaħdem skont dawn li gwida fil ġimat li ġejjin. Grazzi ħafna. Il-Kummissarju. Għal din it-tweġiba dettaljata. Eh, suġġett kien ħaqqu tweġiba ta' din in-natura. Il-votazzjoni ssir għada. Bekk nalqu id-debattitu fuq dan il-punt. Punt li jmiss fuq l-aġenda.